So, was wir schon mal machen können, ist äh, abstimmen über. Dak li nistgħu nagħmlu sa dan it-tant huwa li nivvutaw fuq l-abbozz tal-direttiva tal-enzima trombin tal-ingredient miżjud dan huwa vot ċar jew iva jew le. Naħseb nistgħu nivvutaw. Ich frage, wer ist für die Resolution? Mela dawk favur din il-rezoluzzjoni fuq il tromben jollu idejhom favur. Għaldar Bohra, jgħid il-President. Għandar boħra hemm problemi bit-tamir tal-votazzjoni għadhom xed jaħdmu u għandna bżonna għal medicinali falsifikati, għal medicini falsifikati u għalhekk aħjar nivotaw fuq il-punt numru 13 l-ingredienti miżjuda tal-ikel fuq il-trombin għaliex hija voċċar jew iva jew le. Il-tekniku wasal u għalhekk nagħmlu test elettroniku jekk fuq ir-riżoluzzjoni ta' trombin. Dawk li huma favur ir-riżoluzzjoni votaw iva.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 So, we start again the... Nerġaw nibdow il-votazzjoni, il-votazzjoni miftuħa. Din hija il-votazzjoni fuq l-enzima trombin. Votazzjoni miftuħa. Am għala abgestimmt, dann ist die Abstimmung. Kulħadd ivvota? vota mela l-votazzjoni maluqa u kollox qed jaħdem ħarir. 21 favur, 21 kontra l-ebda astensjonijiet. Risoluzzjoni għaddit. So, dan äh, kommen wir zurück zu Tagesordnungspunkt 10. Issa nistaw naddu għal punt numru 10 fuq l-agenda il-prodotti tal-medicini falsifikati. Tinija lista ta' votazzjoni li għana għoddimna. Nistaw nibdow. Il-kompromess numru 6 dak favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Kompromess numru 7. Favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Kompromess 8. Favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Kompromess 9. Favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Kompromess 10. Favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Kompromess 11. Favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Emenda 12. Favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Kompromess 13. Favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 15. Favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Kompromess numru 1. Favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Kompromess 2. Favur kontra, astenzjonijiet għaddit, kompromess tlieta favur, kontra, astenzjonijiet għaddit, kompromess erba favur, kontra, astenzjonijiet għaddit, kompromess ħamsa favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Issa rridu nimxu l-qoddim għal paġna numru 5 fuq id-dokument 157 mir-rapporter. Favur, kontra, astenzjonijiet, Favur? Kontra? Astenzjonijiet adottati. Uh, Englische Übersetzung, ich frage die... Skużawni, hemm problema bil-interpretazzjoni mill-kabina Ingliża. Kien hemm problema bil-mikrofonu, jgħid il-President. So, wir waren bei ITRA e 21, darüber müssen wir nochmal. ITRA e 21, dak favur. Kontra. Astenzjonijiet, għaddit. Wieħed ħamsa disa, favur. Kontra. Astenzjonijiet, maddiċ. Itre 23, favor kontra astenzjonijiet għaddit. Namlu verifika għal 24. Votazzjoni maluqa. Għaddit wara kollox vot rip zda għaddi ċorta wahda. Dan ennansantraħ 19 in split vote. 19 votazzjoni maqsuma. L-ewwel parti daw favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. It-tieni parti favur. Kontra astensjonijiet maddiċ. 160. Taqa. 161 taqa u koll. 20. Votazzjoni maqsuma l ewwel parti daw favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. It-tieni parti favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. l-paġna l-oħra 162 163 u itra 25 kollha flimkien dal favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 166 favur. Kontra. Astenzjonijiet addit 21 favur. Kontra astenzjonijiet, namlu verifika. Abstimmung beendet. Naja. Votazzjoni maluqa. ċara 32 favur, 22 kontra għaddit. Itre 27 hija l-istess ma' 169 daw favur kontra astensjonijiet maddiċ. Split vote 170, erster de fi. Vot ma sum, numru 170, favur kontra astensjonijiet għaddit. Tini parti, favur kontra astensjonijiet maddiċ. Tini parti, Naddu għal 167 l-ewwel parti minnu favur. Kontra astanzjoniet maddiċ. <coughs> Mija 73 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 175 favur kontra kontra astanzjonijiet aħjar nitċekkjaw din. Għandek għanna 24 favur, 26 kontra bastanzjani maddiċ. 174 favur kontra. Le, skużawni, bist waħda. 78 favur kontra. t-sani ta' għaddit Issa naddu għall-emenda li jmiss li identika l-numru 87 favur kontra stazzjonijiet għaddit. 183 favur kontra astanzjonijiet għaddit. 29 favur kontra astanzjonijiet għaddit. 23 vot maqsum żewġ partijiet l-ewwel parti minn favur kontra d għaddiet, it-tieni parti favur kontra astenzjonijiet aħjar iċċekjawa. <coughs> Votazzjoni maluqa. 32 vot favur, 22 kontra, astenzjoni waħda d-diet. 184 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Naddu 186 li identika 185 favur kontra sanzjoniet għaddiet. 187 li ta' 30 favur kontra astenzjonijiet ma t-tieċ. Littra wieħed u 31. Favur kontra stazzjonijiet ma t tiċ. 180 favur kontra <clears throat> ma t-tieċ. Mija 89 litra 23 l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet m'għaddiex. Naddu l-190 issa litra 23 tni parti favur kontra astenzjonijiet m'għaddiex. Naddu issa l-25 favur kontra astenzjonijiet. Għaddit. Jaqbel. Junior. 191 design favur kontra astenzjonijiet. għaddiet. 192 favur kontra assenzjoniet għaddit. 193 f'żewġ partijiet l-ol parti favur kontra assenzjoniet għaddit it-tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. 149 madix uh, tot. Unaddu issa għal litre 27 minu favur kontra stazzjoni ta' na naddottini parti favur kontra astanzjonijiet maddiċ. 199 minu favur kontra astanzjonijiet għaddiet. Litre 34 ma favur kontra astanzjonijiet għaddiet. Naddu għal numru 200 minn favur kontra astanzjonijiet għaddiet. Naddu għal paġna numru 12. 214 minwa favur din l-emenda kontra astenzjonijiet maddieċ. Littra 37 minwa favur kontra astenzjonijiet maddieċ. 215 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 216 minn favur kontra astenzjonijiet għaddit. 218 minn favur kontra astenzjonijiet għaddit.

kontra astenzjonijiet għaddit. 29 litri 29 minn favur kontra astenzjonijiet għaddit. 222 minn favur kontra astanzjonijiet maddiċ. Naddu għall-imko 11 issa, minn favur, kontra, astenzjonijiet. Imko 11, kieġobkom, nerġaw dal-boħra favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Um, ja, dawn huma tnejn identiċi 224 u 223. Favur u kontra astenzjonijiet maddewx. 225. Favur kontra astenzjonijiet maddewx. Mittejn sitta ma diġ valida, issa naddu għal 28, favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 229 minu favur kontra astenzjonijiet aħjar nċekjaw din kontra daqsxejn. Votazzjoni maluqa. 29 favur 27 kontra tiet. Naddu sa taqsima li mes għal 231 favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Litre 38 favur kontra astanzjonijiet maddiċ. U naddu issa għażewġ minn identiċi 232-233 minn favur kontra assenzjonijiet. Maddiċ. Unaddu issa għażewġ minn oħra identiċi 237-238 minn favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Maddewx. Naddu issa 239 minn favur kontra astenzjonijiet għaddit. Mitzejn u erbejn itre er itre xrin imko tnax mil favur kontra astenzjonijiet maddewx. Mitzejn u erbejn 242 li huma identiċi minn favur kontra stazzjonijiet għaddew. 243 minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Mitejn disa u erbejn. Rapporter. Favur? kontra astenzjonijiet għaddiet. Naddu għal 246 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Naddu sal-paġna li jmiss nkomplu għaddejjin 248 mil-favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 250 minu favur kontra assenzjonijiet maddiċ 252 minu favur kontra assenzjonijiet għaddiet Naddu għal 255 minu favur kontra assenzjonijiet maddiċ Noddu 254 minn favur kontra astenzjonijiet għaddit. 256 minn favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. 257 minn favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. 258-259 u dawn huma identiċi minn huwa favur minn huwa kontra astenzjonijiet għaddejt. 260 u 261 huma identiċi minn huwa favur kontra astenzjonijiet għaddejt. 263. li identik, identika bħal 264 ma favur kontra astenzjonijiet għaddeċ. 265 u 266 huma identiċi ma favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. 257, 258, alright, jidu din ċekjaw, nċekjawa. DPP għandu zoċ kard eh, sejda sa rridu neħu tnejn. Tajjeb ma l-votazzjoni nistgħu ngħidu li hemm magħluqa għandna 30 il-vot favur, 25 vot kontra għaddiet. Mitejn 267, 268 favur kontra stanzjonijiet għaddiet. 33 favur kontra astenzjonijiet tiet. itre 43 eh, minu favur kontra astenzjonijiet tiet. iktar l-isfel fuq il-paġna għanna 275 minn min Lisa favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Mitejn sebejn l-ewwel parti u mitejn u tmenin l-ewwel parti li huma identiċi fil-fatt. U imkos batax l-ewwel parti ta' imkos batax. Min huwa favur dawn l-emendi kontra estanzjonijiet għaddiet. Issa naddu għal 279 it-tieni parti, 280 it-tieni parti u 278 it-tieni parta parti u imkos 17 it parti min huwa favur. Kontra astenzjonijiet għaddit. Issa naddu għat-tillet parti ta' 279-280 tillet parti. No favur? Kontra? Astenzjonijiet, maddewx. Naddu għallim kos 17, it-tielet parti ta' din l-emenda minn favur. Kontra astenzjoniet ma tiġ. 278 it-tielet parti minn favur. Kontra astenzjoniet għaddiet. Naddu issa bil numru 19. 288 ta' Timopulos minu favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit. Issa naddu għal litre 45 imkot 18 minu favur kontra astenzjoniet għaddit. Itre 46 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Aħjar. Nara għadin nerġaw bil-votazzjoni nominali. Itre 46. Votazzjoni maluqa maddiċ. Vot. 292 minu favur kontra astenzjonijiet ma teċ. Imko 19 minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 293-294 ma favur kontra astenzjonijiet. Jena kieku ngħid li għaddid ma nistgħu narawha bil-votazzjoni nominali nerġa'. Votazzjoni magħluqa. Rridu neħu karta waħda tal-PP xannu waħda zejda. Maddiċ, 25 favur, 31 kontra. Naddu vissa l-295 ma favur Min Perello Rodriguez. Favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. 296 favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. 298 favur, kontra, Astenzjonijiet għaddiet. disajn. favur kontra assenzjonijiet għaddit. 300, numru 300, favur kontra astenzjonijiet għaddit. 301, favur kontra astenzjonijiet għaddit. Itre 48 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 302 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Itre 49 u l-emenda 303 minu favur kontra astenzjonijiet għaddit. 305 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 306 u 307 flimkien favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 338 u minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Itre 34 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 310 minn favur kontra astenzjonijiet għaddit. 35 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 312 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Naddu issa għal 313 u litre 53 li madentiċi favur kontra stanzjonijiet għaddew. 315 favur kontra astanzjonijiet maddiċ. 36 l parti favur kontra astenzjonijiet maddeċ. 316 u litre 54 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 317 l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 317 it-tieni parti favur kontra Astenzjonijiet għaddiet. Isfennet għanna 332 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tletmija favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 323 l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tletmija 326-327 it-355 dawn kollha identiċi favur kontra stanzjonijiet għaddew. 328 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 37 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 58 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. point was adopted. So it 16. Auf Seite 23 ganz unten, ITRE 16. Mela, pagina 23, ITRE 16, minu favur. Kontra? Pagina 23, jirrepeti il-President. L-ħar amenda li għanna. Is-segretarja qed jgħidulna li kollox il-bqija jaqa'. Imko 19 ġi adottat u għalhekk l-affarijiet l-oħra jaqgħu. Mela. i sittin paġna 23 minu favur. Kontra? Astenzjonijiet adottata. Tlieta, tlieta tminja, dawk li ma favur, kontra, astenzjoniet għaddiet. 224 minu favur, kontra, kelli miskużar hu jirġi ripeti 3, 334. Mela 334 minu favur, kontra, astenzjonijiet niverifikaw, mot automatiku, itre 61 u niverifikaw. 3 Mela, itre 61, 342 il-votazzjoni t-der ċara, 31 favur, 23 kontra. Mela wasalna l-kompromess, kompromess numru 14, minu favur, minu kontra, astenzjoniet għaddit. din ġiet adottata. Il-348 taqa' anzi favur, nivutaw favur, kontra astenzjonijiet għaddit ukoll. 350 dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. I-366 minu favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Imkotni 20 minu favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Mela, minna 352 itre 67 minu favur kontra astenzjoniet għaddiet. 353 minu favur kontra astenzjoniet maddiċ. 354 itre 68 minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 355 minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 356 minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Ittre 69 minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 357 tresebaj minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ 43 minu favur kontra astenzjonijiet għaddit 358 minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ 359 itre 71 minu favur. Kontra astenzjonijiet għaddiet. Imko 23 vot maqsum l-ewwel parti mela minu favur. Kontra astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti minu favur. Kontra astenzjonijiet maddiċ. Itre 72 minu favur. Kontra Astenzjonijiet għaddiet. 361 minu favur, kontra. Astenzjonijiet għaddiet. 44 nirtirata, 45 minu favur, kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Imko 24 minu favur, kontra. Astenzjonijiet għaddiet. 360 minu favur, kontra. Astenzjonijiet għaddiet. 365 minu favur, kontra. Astenzjonijiet għaddiet. I 373 minu favur, kontra. Astenzjoniet għaddiet. 364 minu favur kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Tletmija sitta u minu favur. Kontra. astenzjonijiet? għaddiet. 376 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. 360 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. 369 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Itre 47 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Anzi maddiet ċejt il-President. 49 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Imko 26 minu favur kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Imko 27 minu favur kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Imko 28 minu favur kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 371 minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Imko 75, itri 75, minu favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Niverifikaw b'mod antimatiku itre 75. Abstimmung beendet. Il-votazzjoni maluqa jider li kollox ċar. Angenommen. Addiet. Dan kom wir zu 51 un ITRA 1. Wer... u dawk favur, dawk kontra, astenzjoniet għaddiet. 52 dawk ma favur, kontra, astenzjoniet ma ddiċ. 53 dawk ma favur, kontra, astenzjoniet għaddiet. Limis taqa, 54 dawk ma favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. Imkot nejn dawk li ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tlita dawk li ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 56 dawk ma favur kontra astenzjonijiet għaddilt. 57 dawk ma favur, kontra, astenzjonijiet, għaddilt. 59 dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet, għaddilt. 61 dawk li ma favur, u it seba fl-imkien mela nerġener nerpeti dak li ma favur kontra astenzjoniet għaddiet. It-tre tminja dawk ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Imko ħamsa, dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Paġna 32. Amenda 83 Pavanova. 83 jgħid il-President mela dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. 85 dawk ma favur, kontra, Seite 32 war der erste, den wir abgestimmt haben, 83. Mela, aħna votajna fuq 83, fuq paġna 32, dik l-ewwel waħda li votajna fuqha. Mandiċ eh, punt 16 fuq il-lista tiegħi, jgħid il-President. Edwin, is it covered by the compromise? Yes, compromise. Yeah, it says in the work it's covered, 69 is covered numru 69 jgħid il-President, mhux 16, 69. Pro nekk dan jidher li punt 69 huma koppert minn numru 4. Mela fej kont ija tijt il-President 85, mela dawk li huma favur 85, dawk li huma kontra, astenzjoni għaddiet. għanna 86 u 87 dak ma favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 88 dak ma favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Nqalbu l pagġna 84 Bartolotti dawk li ma favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ 89 dawk ma favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ Disa irtirata imko seba dawk li ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Design dawk li ma favur kontra assenzjoniet maddiċ. Tnej u itre 13 dawk li ma favur kontra assenzjonijiet għaddiet. disajn dawk li ma favur kontra assenzjoniet għaddiet. Mela, 100 eh, 15 vot maqsum dawk ma favur, kontra. Astenzjonijiet, ħanamlu verifika automatika. L-ewwel parti, l-ewwel votazzjoni fuq l-ewwel parti namlu vot automatiku. Nivvutaw fuq l-ewwel parti jgħid il-President, mela l-ewwel parti. Mela kulħadd tivvota. Tletin favur, 21 eh, kontra, għaddiet. Issa nivvutaw fit-tini parti, dawk li ma favur, kontra, astenzjoniet ma ddiċ. It-tre settax, dawk li ma favur. Dawk li ma kontra, astenzjoniet ma ddiċ. Mija wieħed dawk li ma favur kontra astenzjonijiet verifika Mija u 101 mela wieħed nifved għamlu l-votazzjoni automatik fuq Mija u wieħed. Mela, 31 favur, 19 kontra votazzjoni pjuttost ċara, naddu għal punt 11 dawk li ma fudur, favur punt 11, kontra astenzjonijiet ma ddiċ. 102 dawk li ma favur, kontra astenzjonijiet ma ddiċ. 103 u itre 17 dawk li ma favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. 104 dawk li ma favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. Mija ħansa dawk li ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. sitta dawk li ma favur kontra astenzjonijiet maddiċ. tmija dawk li ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. disa dawk li ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 110, 112 dan huma identiċi, vot maqsum, daw il parti minnu favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Tini parti, dawk ma favur, kontra, astenzjonijiet. Niverifikaw. Nċekjaw, niverifikaw it-tini parti Il-votazzjoni miftuħa fuq it-tieni parti. Il-votazzjoni maluqa. 26 favur, 28 kontra. Maddiċ. Mela kena konna preċizi, naddu għal punt 14. Favur, kontra, assenzjonijiet, għaddiet. 111. Dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. 112. Dawk li ma' favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. 113. Dawk ma favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. I-13. Dawk ma favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. 114 Dok ma kontra astenzjonijiet għaddiet. Tajb, wis, mela ħna issa nistgħu nagħdu l-aħħar vot fuq ir-rapport mis-Sinjura Marisa Mattias bħala votazzjoni sħiħa mela l-votazzjoni miftuħa. PPE hat einen zu viel l-IPP għandhom eh, wisq votazzjonijiet, issa nistaw najdu l-votazzjoni korretta, l-votazzjoni maluqa, mela tajb wisq għanna 51 favur, xejn voti kontra tlet astenzjonijiet nifirħu lil-rapporter. Għal dan il-rapportant importanti. U issa għanna it-tieni l-aħħar vot. Il-votazzjoni miftuħa, über die legislative Resolution. Mela hawnhekk qed nivutaw fuq ir-riżoluzzjoni leġislattiva. Kulati vota. Il-votazzjoni magħluqa. 46 favur, ħadd ma vota kontra, żewġ stanzjonijiet? Votazzjoni ċara daqs dik ta' qabila mela nifirħu lil Marisa Mattias. Mela, issa nistaw inkomplu bil-ħidma tagħna. Marco Vigilance. Il-ħarsien tal-farmaceutika u il rapporti minn Sinjura Linda McKevin. Zwei. Wir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 Wieder alle konzentriert und La, kulħadd eh, ħajjixħat l-attenzjoni tiegħu issa u ħajjiffoka. Mela, naraw issa li nivutaw fuq ir-rapport li jmiss. Issa għandna żewġ rapporti fuq il-farmakovigilanza kemm mis-Sinjura Linda McKevin. Bat għanna, l-ewel għanna direttiva, bat għanna regolament. Mela, ser nibdew bir-regolament. U din hija din għandha x'taqsam mat-titlu. Issa, da ma nsibuħx fuq l-agenda, ġifri aħna mux ser nibdew bid-direttiva kif tajdinna l-agenda, pero ser nibdew bil-regolament. Gut, dann haben Sie die Abstimmliste vor sich und wir beginnen mit... Iġifrin tom suppost għandkom il-lista ta' votazzjoni u aħna nistgħu menda b'amenda wieħed. Dawk li ma favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. 34. Dawk ma favur. Kontra. Kulħadd eh, jisu mux mifxu, la unek nitkelmu fuq il-regolament. Mela, għana konna għedin nitkelmu fuq 34, għax ma konna qed nuru b'moċċar. Mela, ħanerġaw nirrepetu minu favur, minu kontra. ħanamlu verifika automatika. Votazzjoni miftuħa.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 Dafür? Nupunt seba, minu favur, kontra, astenzjonijiet addiet. Kompromess numru 3 dak li huma dak li ma favur. Kontra astenzjonijiet addiet. 39 dawk ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Itre disa dawk ma favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 40 dawk ma favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 41 dawk ma favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Dvur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. I-13 dak ma favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. I-13 dak ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Kompromess sitta dok ma favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. Fil-qieħ issa nsibu imko erba, dok ma favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Itre 13 dok ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Niverifikaw għal dan il-vot, it tlettax. Abgelehnt, ich habe mich getäuscht. Äh, also wir prüfen das gleich mal. Dan ġi rifiutat mod ċar. niverifikaw malajr malajr iva. Jiena ħadd żbaljit, President. Maddiċ. Itre 13 maddiċ. 8 u 4 dawk li ma favur kontra assenzjonijiet Najm, jim dawra. Ti tassew xtaqt nsemmi unajt li jem amenda orali biex nibnu il-kelma identifikazzjoni, identification bl-Inglis. Mela, naraw jekk insibux dan fuq il-lista ta' votazzjoni għaddiet. Wir sind dann bei Seba u erbajn, favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. Dafür. Imko ħamsa, favur. contra astensioniet għaddit.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 kontra, astenzjonijiet għaddit. Issa, segretarjeta ta' li li ħan votaw fuq it-tini parti u koll, ta' imko ħamsa, dawk favur. It-tini parti. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Kompromess numru 5. Dok favur kontra, astenzjonijiet għaddit. Naqelbu l-folja. 60 l-ewwel parti McGuinness, dak favur. Kontra. Astenzjonijiet Maddiċ. 57-58 favur huma l-istess kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess numru 7, favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 59, favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 60 it tini parti favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 61 favur kontra astenzjonijiet ma diċ. it sittax. favur kontra Astenzjonijiet, ma diċ. Tminja, favur kontra astensjonijiet għaddit. 62 rivezi favur kontra astensjonijiet ma diċ sfortunatament. Imko 11 l-ewwel parti. U d-disa l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Imko 11, disa t-tini parti, favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet. 63. Imko 12, itre 18 l-istess favur. Kontra. Astenzjonijiet namlu verifika. Votazzjoni miftuħa. Pippi e għanet zufil. Jetzt stimmt's. Kolossosa. 25 vot favur, 28 kontra, mela maddiċ. Ja, ganz unten 64. Fil-ħnet tal-paġna 64 favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. 10 favur kontra astenzjonijiet għaddit 65 13 l-istess favur kontra astenzjonijiet għaddit Issa l konsolidati A, B minu a favur kontra astenzjonijiet, maddiċ. Namlu verifika għal l-emenda konsolidata 2b. Votazzjoni inklusa. 33 kontra 20 favur mela maddiċ. 66 favur kontra astenzjoniet maddiċ 67 favur kontra astenzjoniet għaddiet 68 favur kontra astenzjoniet għaddiċ itre 20 favur kontra astenzjoniet maddiċ 69 favur kontra Astenzjoniet. maddiċ 11 favur kontra Astenzjoniet. għaddiet 70 favur kontra Astenzjoniet. maddiċ 71 favur 70 jgħid il Abstimmung uh, eröffnet. Votazione miftuħa. Votazione maluqa. Tletin favur, 23 kontra, għaddit. Dik kif trat, jiet il-President.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 71 itre 21 kolla l-istess. Favur. Kontra. Astenzjoniet. Għaddit. Namlu verifika jgħet il-President. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. maddiċ. Kienet, kien vot qrib ħafna, għalek għalhekk kienet tajjeb li għamilna l-verifika. 72 issa, favur. Kontra. Astensjonijiet, għaddit. Itre, 21. Parti B, favur. Kontra. Astensjonijiet, maddiċ. 12 il-parti B u 72 il-parti B favur. Kontra. Astenzjonijiet addit. Li mistaqa u dan wassanna għal 74 u 75 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit 13 favur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 għalhekk m'għaddiċ. Dann sind wir bei 77. 77. Favur. Usabain Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. 78. U itre 22 l-istess. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Imko 13, favur. Kontra. Astenzjonijiet, maddiċ. Kompromess erba, favur. Kontra. Astenzjonijiet, adottata. Issa, ninżlu l-isfel 82 Olmer favur kontra astenzjonijiet maddiċ imko 15 u 85 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddow. Dan wassanna l-kompromess 2A favur. Kontra. Astenzjonijiet adottati. 16 u 17 l-istess favur kontra astenzjonijiet għaddu. Itre wieħed inkluża wkoll hemmhekk, issa 20 u itre tnejn favur kontra astenzjonijiet irridu namlu verifika. Votazzjoni miftuħa. Abstimmung beendet. Votazzjoni maluqa. Addow. Nejn. Minu a favur. Kontra. Astensjonijiet għaddit. 19 favur. kontra astenzjonijiet għaddit 22 favur kontra astenzjonijiet għaddit 23 favur kontra astenzjonijiet għaddit Willkommen zu... Issa naddu għan numru 4. Minu għafafur. Kontra. Astenzjonijiet. Addit. Naddu għal kompromess numru 1. Favur. Kom kontra. Astenzjonijiet Għaddit. Tlita u tletin u tresitta l-istess, favur, kontra, astensjonijiet, għaddu. Sitta, favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. Dan wassanna sa għal vota ħari fuq il-rapport Il-votazzjoni miftuħa. PPE għana zufil. PPE għandu vot zejet, mkarta tal-vot ndaħla zejet, issa kolla sow. 52 voti favur, 52 vot favur, mela nifirħu l-rapporter. Issa nivotaw fuq l-abbozz tal-rizoluzzjoni leġislattiva, votazzjoni miftuħa. Abstimmung beendet. Votazzjoni maluqa. L-istess riżultat 52 vot favur, l-ebda stensjoni, l-ebda vot kontra. Nifirħu l-Linda McKevin, rapporter. Nishtiq nirringrazzja għax-xogħol sivi li għamlet fuq dan ir-riżoluzzjoni. Issa ngħaddu għal direttivi fuq il-farmakovigilanza. Qabel ma nkomplu biex ma nitħol għal-kelma aktar tard, nishtiq nirtira 80 u 4 tajt rapporter. Sinjura Ajuzan, nsi mux rapporter, skużan. Tajja pwis, jgħid il-President, wieħed. Minu a favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. 72 it-13 l-istess favur kontra astenzjonijiet maddowx. 75 l-ewwel parti. No favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 74 u 76 l-istess favur. Kontra. Astenzjonijiet maddowx. Disa u sabajn favur, kontra, astensjoniet, maddiċ. Erba u tmenin. Taqa. Itre ħdax. Favur, kontra, astensjoniet, maddiċ. Wihdu tmenin. U tnej u tmenin u tlieta u tmenin. Flimkien. Favur, kontra astenzjonijiet maddawx. 85 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 80 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 87 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 86 it-13 u 88 huma l-istess, favur, kontra, astensjonijiet, maddawx. 89 u 90 min favur, kontra, astensjonijiet, għaddaw. It-13 min favur, 89 u 90 ħanamlu verifika jte president. Morru l-ura għal 89 u 90. will be ended. Votazzjoni maluqa. Tudu attenti għalix din xorta għada maddiċ. 3-13, minu għafavura. Kontra. Astenzjoniet, Maddiċ. 91 sa 93 minu għafavur, kontra, astenzjonijiet, maddawx. 95 l għal parti, favur, kontra, astenzjonijiet, madiċ. L-istess 94 l għal parti, itra 14 l għal parti minu għafavur, kontra, astensjonijiet maddiċ. 94. L-istess parti favur kontra astensjonijiet maddiċ. Itre 14 u 95 l-istess parti favur kontra astensjonijiet maddox. 95 it-tielet parti itre 14 tielet parti favur kontra astensjonijiet madawx 95 ir-raba parti favur kontra astensjonijiet maddiċ 8 favur kontra astensjonijiet għaddiet namlu verifika jgħid il-President 8 votazzjoni miftuħa PPE għandu zu viel. Abstimmung. Il-PPE għandu vot zejjed, votazzjoni maluqa. Maddiċ. Dazu sagen, wir haben 55. Kulli nejt li għanna 55 u għanna 53 kard bis, ġifiri l-votazzjoni nominali mħiġ dajem tkun korretta. Emmerba kollegi li mandomx cards. U allura lekk aħna meta niċċekkjaw ivarja daqsxejn. Mela, 97 u litre 15 minn huwa favur. Kontra assenzjonijiet ta' bdiċ Sitta u disajn l parti favur, kontra stanzjoniet ma tiġ. 98-96 l-ewwel tieni parti favur kontra astenzjonijiet ma tiġ. It-315 it-tieni parti favur kontra astenzjonijiet ma tinċ. Identika 99 tilet parti favur kontra astenzjonijiet ma tiġ. Numru il-numru mija, favur kontra istanzjonijiet għaddit. Jan iċċekjaw din numru Mija, l-emenda numru Mija. Votazzjoni maluqa. Dejjem l-istess mela 56 persuna prezenti u 51 persuna għandhom il-kard iżda meta iċċekkjaw din ma għaddiċ dan kien dwar l-emenda numru 100. Ittre 14 tini parti, 95 tini parti, għamilni jom daw. Mija wieħed u mija u tnejn dawn huma identiċi minn huma favur kontra u stanzjonijiet ma tieċ. Mija u tlieta favur kontra astanzjonijiet ma tieċ. emendi konsolidati a għam, favur. Kontra astenzjonijiet għaddit. Issa wasalna fil-paġna 6. Naddu għal 118 ta' Rod Berant ma' favur kontra astenzjonijiet għaddit. Naddu issa għal 119 ma' favur kontra astanzjoniet għaddiet. 120-121 ma favur kontra astanzjoniet maddiċ. Litra 18 ma favur kontra astanzjoniet maddiċ. 122 ma' favur kontra astenzjonijiet. Ejja niċċekkjaw din l-emenda 122. Votazzjoni maluqa. 32 favur 21 kontra d-diet. Naddu għal l-emenda ta' kompromess numru 5 Ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paġna li jmiss 134 ta' mastajka ma' favur kontra astenzjonijiet ma' teċ. Imko 11 favur kontra astenzjonijiet ma' teċ. Imko 12 l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 135. Għan iċċekjaw l-imko 12 l-ewel parti. Min nixtieq li niċċekjaw? Mela niċċekjaw. Imko 12 l-ewel parti. Votazzjoni miftuħa? votazzjoni maluqa. Di maddit. ddiċ. 25 favur 28 kontra. Dak il riżultat li għad nara fil-kamra tantx jaqbel mal Mal dak li hemm fuq l-iskrin, però issa naddu għall-lejmis. 135 ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Imkotna xittini parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tidur nċekjawa din, nċekjawa, tini parti ta' imko 12. Votazzjoni maluqa. L-istess riżultat mela din laqas maddiet. 136-23 ma favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 137 ma favur kontra astanzjonijiet għaddiet. Mija 139 u ma favur, kontra, astenzjonijiet ma ddiċ. it u għaxrin kienet inkluża fihom ukoll. 142 favur kontra astenzjonijiet matiċ. 143 favur kontra astenzjonijiet matiċ. 144 favur kontra astenzjonijiet aħjar nċekjaw għadi. 144 und beendet. Votazzjoni maluqa 121 favur, 30 kontra, astenzjoni waħda ma d Imko 14, mnu favur? Kontra, astenzjonijiet ma d Kompromess wieħed A, mnu favur? Kontra, astenzjonijiet ma d fil-paġna li jmiss, bit-tira 25 ma favur, kontra astanzjanijiet ma t-tiċ. Naddu issa għall-emenda konsolidata 2b min huwa favur, min huwa kontra, astanzjanijiet għaddit. Bekk jaqgħu ħafna emendi oħrajn issa ngħaddu għall-imko 16 ma favur. Kontra astenzjonijiet għaddit u dan huwa identiku kwal. bħal Għana minn 11 qed ngħaddu għal 12. Daw kollha votajna fuqhom fuq emenda 163-164. Issa ngħaddu għal 166 minn huwa favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 167 favur kontra astenzjonijiet ma' Ija niċċekkjaw għadi jek tridu 167. Votazzjoni marruqa. Sitta u 25 u għaxrin għaddew anzi skużani, 26 favur, 25 kontra għaddit. 168 ta' Karejo Rodriguez minu favor, minu kontra astenzjonijiet. Nistaw ċekjaw għadin kol 168. Kjoġu fuq. Rotazzjoni magħluqa. Le, ma ddiċ din. Nafu li jem ħamsa minn nies li mandomx il-kard maħħom il-lum. Dan isolvi l-misteru. Naddu għal 13 minn favur. Kontra astenzjonijiet nċekjaw għati. Votazzjoni maluqa għaddit. Le, skużawni, ma għaddiċ. 26 vot kontra 26 vot favur. Nasab tkompli korren jien. Naddu għal 169, minu favur. Kontra ta' tit. Kompromess numru 3, minu favur. Kontra ta' tit. paġna 14 it-tre 29 it-tielet parti min huwa favur kontra astenzjonijiet ma' 189 ma' favur min huwa kontra astenzjonijiet għaddiet. 190 ma diex valida ta' għassa f'dan il-kas nistaw naddu sal-pagġna li jmiss unkomplu b-195, 196 li 30 dawn huma emendi identiċi ma favur ma kontra assenzjonijiet ma d-deċ. 197 ma favur kontra astenzjoniet maddiċ. Mutanċetta f'dawn, jimmena jgħan ċekjawa, 197. Votazzjoni maluqa. Għaddit, 27 favur, 24 kontra. Numru 200 lan tlepax, minu favur. Kontra astanzjoniet ma tiċ. 201 lan tlepax u kol, favur kontra astanzjoniet ma tiċ u kol. 202 favur. Kontra astanzjoniet. Aħjar nċekjaw għati. 24 favur 27 kontra ma tiċ. 203 minu favur. Kontra astenzjonijiet. Naħseb li dinja l-istess ħaġa pero ja niċċekkjaw jekk tridu. 30 favur, 21 kontra, għaddit. Kompromess numru 6. Minu għa favur. Kontra, astenzjonijiet, għaddit. Kompromess numru 7 minu favur. Kontra, astenzjonijiet, għaddit. Paġna 17 imko 25 emenda 219 ma' favur kontra stanzjoniet ma' devx. 220 l-ewwel porti u 220 l-ewwel parti wkoll min minu ma huwa favur kontra astenzjonijiet ma' teċ. Nitċekjaw għaddi mela 220 u 220 l-ewwel parti ta' tnejn li huma niċċekkjaw. Għanna kard minnaħa tal-IPP zejda. Tajjeb mela għanna 24 favur, 27 kontra ma maddewx. Mit 221 it-tre 23 l-ewwel parti ta' tnejn li huma min huwa favur min huwa kontra astenzjonijiet ħabtitx. Mit-222 it-tieni parti it-tre 33 it-tieni parti huwa favur kontra astenzjonijiet ma' tgħidx. 224 l-ewwel parti itra 33 tilet parti mra favur kontra astanzjoniet ma teċ. 221 tilet parti mra favur kontra astenzjonijiet ma teċ. 223 it-tieni parti, 224 tini parti ma favur kontra astenzjonijiet ma teċ. Nitċekkjawa. Ġifiri morru għal 223 tieni parti u l 23 tieni parti. Votazzjoni maluqa 30 favor 23 kontra għaddejt. 225 u imko 26. Minu favur kontra astenzjonijiet għaddit. 224 tini parti favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. 221 il-raba parti, 224 il-tielet parti ma favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. 222 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Imko 27 l-ewwel parti minn favur, minn kontra, astenzjoniet ma ddiċ. 221 il-ħames parti, it-tre 23 il-ħames parti, 223 il ewwel parti favur kontra astenzjoniet ma ddewx. Nadu issa għal numru 16, reporter, ma favur kontra ta' għaddiet. 227 l-ewwel parti minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 221 is-seba parti minu favur kontra astenzjonijiet it Itre 33 sit parti minn favur kontra stanzjonijiet maddiċ. Imko 27 tini parti minn favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 226 minn favur kontra Nċekja Ċekjadi 226. 22 favur, 22 kontra għaddiet. Mitzin 28 parti minn favur kontra astenzjonijiet ma d-dieġ. 221 dissa parti it-tlita u seba' parti minn favur kontra astenzjonijiet ma d 230 minn favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Imkot 28 minn favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Imkot 29 l-ewwel parti minn favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 231 minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 232 minn favur kontra astenzjonijiet ma tiġ. Mitejn wieħed u erbejn u mitejn l-ewwel parti minn favur kontra astenzjonijiet ma tewx kellna li trewek 34 u kol fjom inkluza. Sa naddu għal-pagġna li mis 240 l-ewel parti ma favur. Kontra astazzjoniet ma teċ. Identika għanna ħafna samendi identiċi ta' del-vota it-tre minuwa favur kontra astazzjoniet ma teċ. għanna l-imko ġuva sali identika minu favur kontra astenzjonijiet. Għaddit. Titu t ċakjaw di għannu ċakjaw imko ġuva. 29 t-tini parti votazzjoni miftuħa. Kot li tletin kot. imkod 29 tini parti u ġuva 33. Votazzjoni maluqa. Naddu issa għan 234-17 jum għadenti ċimlu favur kontra astenzjonijiet għaddew. 240 tiret parti ma favur kontra astenzjonijiet ma teċ. 241 tiret parti 243 tielet parti wkoll mru favur kontra stanzjoniet ma tewx. Imko 30 u numru 37 ukoll mru favur kontra stanzjoniet ma tewx. 240 raba parti, 241 raba parti, litre 43 raba parti u kol ma favur kontra stanzjonijiet. Maddiċ. Litre 34 il-ħames parti ma favur. Astan, kontra stanzjonijiet maddiċ. 263 ma favur. 36 anzi ma favur kontra astenzjonijiet. Maddiċ. 238 favur u 239 raba parti mra favur kontra astenzjoniet ma deċ. Itre 55 favur Itre 35 anzi favur kontra astenzjoniet ma deċ. 242 ir-raba parti favur kontra sanzjonijiet maddiċ. 242 tini parti B favur kontra sanzjonijiet maddiċ. 242 it tilat parti favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 242 ir-raba parti minnu favur kontra astenzjonijiet ma deċ. 242 il-ħames parti favur kontra astenzjonijiet ma deċ. Is-sitt parti tal-istess emenda favur kontra astenzjonijiet ma deċ. 245 favur kontra astenzjoniet ma ddiċ. 247 favur kontra astenzjoniet ma ddiċ. 256 246 anzi favur ma ddiċ. Naddu għallimko 31 favur, kontra, astenzjonijiet maddeċ. 248 minn favur, kontra, astenzjonijiet maddeċ. Imkot 32 minn favur, kontra, astenzjonijiet aħjar iċċekjaw għaddin l-imkot 32. Abstimmung beendet. Votazzjoni maluqa. Blazat, 26 favur, 26 kontra ma nalibda astenzjoni għallura ma d-deċ. Numru 18, minu favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. Imkot li taw 30, minu favur, kontra astenzjonijiet Maddiċ. 249 l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 250 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Niċċekkjaw jekk tixtiequ 250 kif ġobkom votaw. Votazzjoni maluqa. 26 favur 24 kontra żewġ astenzjonijiet għaddiet. Naddu għal numru 19 Un favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Ġifieri issa naddu għal 240 it-tieni parti favur kontra astenzjoni ta' d-diet. 240 it-tielet parti minn favur kontra astenzjoni ta' d-diet. Numru 20 minn favur kontra astenzjoni ta' d-diet. 250 minn favur kontra Aħjar nċekjaw għadi. 250 ċekjawa. Votazzjoni maluqa. 26 favur, 26 kontra, ma ddiċ. 50. Skużawni, 21 jgħid il-President. Dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. 22 dak ma favur. Kontra. Nerġaw niverifikaw 22. Diki. Maddiċ. 26 favur, 27 kontra. 23 dawk li ma favur kontra astenzjonijiet adottiet. 252 dawk li ma favur kontra astenzjonijiet addiet. Itre 73 37 skużawni dawk li ma favur kontra astenzjonijiet addiet. Imko 34 dawk li ma favur kontra d maddiċ. 253 l-ewwel parti nivvutaw favur, kontra, assenzjonijiet d maddeċ. 254 dokma ma favur, kontra, assenzjonijiet għaddiet. 24 it-tieni parti. Favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Imko 33, u ġifiri 253, eh, identiċi dawk ma favur, kontra, astenzjoniet maddiċ. 255 dawk ma favur, kontra, astenzjoniet għaddiet. 25 dawk ma favur, kontra, astenzjoniet għaddiet. 26 dak ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 256 dak ma favur kontra nirġaw niverifikaw fuq dan il-vot fuq 256. Stimmung beendet. Votazzjoni maluqa. 27 favur, 26 kontra għaddiet. 257 dafür. 257 dak ma favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Il-kompromess numru 9 minu favur. Kontra. Attenzjonijiet għaddiet. 285. Itre 38 dan identiċi minu favur kontra. Nirġaw verifikaw. 258 äh, itre 38. 258 mela l ewel parti. Äh, also, äh, wir fangen nochmal an. Jetzt ist die Abstimmung. Äh, mela, ja nibdew, il-votazzjoni miftuħa. Abstimmung beendet. Votazzjoni maluqa. 25 favur, 28 kontra. Maddiċ. 50 dafür. 259 dawk ma favur. Kontra. Astenzjonijiet. Nirġaw niverifikaw. Abstimmung beendet. Votazzjoni maluqa. 27 favur, 26 kontra. Din ġiet adottata. 260 minu favur. Kontra? Astenzjonijiet? Nerġaw niverifikaw. Abstimmung beendet. Il-votazzjoni maluqa mela 26 favur, 26 kontra. Allura din ġiet irrifjutata. I-330 l-ewwel parti minnu favur. Minu kontra? Nerġgħu niverifikaw. Abstimmung beendet. Votazzjoni maluqa. 25 favur, 26 kontra, maddiċ. 261, wer ist dafür? 261, minu favur. Minu kontra. Jen verifikaw. Abstimmung beendet. Votazzjoni maluqa. 25 favur, 27 kontra, maddiċ. Din hija identika għal 262 u nivvutaw fuq tielet parti. Mela dawk ma favur kontra stanzjoniet għaddiet. Kompromess numru 8. Minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 263 xnajħart minn favur kontra astenzjonijiet u sfortunatament maddiċ. Issa konsolidata ma' amenda erba be, Minu favur, minu favur għal din l-amenda erba be. Favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 264 minu favur. Kontra. Astenzjoni ta' d-diet. fuq dan il-vot 264. So, beendet 32 dafür, 18 dagegen. Mela, 32 favur, 18 kontra, għaddit. għaddit. 265 dafür. Ne? 35 dawk favur. Mela li jgħid il-President din taqa. Kompromess 10 dawk ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Kompromess 11 dawk ma favur, kontra, Għaddiet. Għaddiet. Kompromess numru 12, dawk ma favur, kontra, assenzjoniet, għaddiet. Imbat għanna 267, 268 identiċi, mela, minu favur, kontra, astenzjoniet, għaddiet. Identiċi 269 itre 39 minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 266 Is-sur Arder. Favur? Minu favur? Kontra? Nan nerġaw niverifikaw. 266. Infotazzjoni maluqa. Mela 26 favur, 27 kontra. Maddiċ. Imko 37 dafür. Mko 37 favur. Kontra. Niverifikaw. Imko 37. Il-votazzjoni maluqa. 29 favur, 20 kontra mela għaddiet. 270. Minu favur? Kontra? astenzjoniet. Niverifikaw. Għandi So beendet. 31 dafür, 22 dagegen angenommen. Mela, 31 favur, 22 kontra, għaddiet. Nadu għal premessi. 30. Dawk ma favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. 27 minu favur. Kontra, Assenzjonijiet. Verifika. Beendit. Votazzjoni malu, mela 29 favur, 20 kontra, għaddiet. Itre wieħed, favur, kontra, astenzjonijiet ma' 10. 29. Minu favur. 29 jirġajt il-President. Minu favur. Kontra. Astenzjonijiet. Nerġaw ni verifikaw. Abstimmung beendet. Tazzini maluqa. 27 favur, 20 kontra, għaddiet. Tminja taqa u din tilqa kompromess erbaqa mela. Mil favur, kontra, assenzjonijiet għaddiet. 32, dawk li ma favur. kontra Nverifikaw minn ġdid. 32 nerġaw nverifikaw. Abximu bendit. Votazzjoni maluqa. 21 favur, 32 kontra. Mela din maddeċ. Naddu għal 34 minu favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. 53 minu favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet, i 3 35 verifikaw minn ġdid. Abstimmung beendet. Votazzjoni maluqa. 27 favur, 27 kontra. Maddiċ. I tnejn. Dok ma favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Kompromess tnejn ċe dawk li ma favur. Dawk li huma kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Nqalbu l-paġna, kompromess wieħed be, dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Wieħed u ħamsin dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Ja, weiter geht's bei Imco 4. Wer ist für Imco 4? Imco erba. Minu favor. Kontra, astensjoniet maddiċ. 53 dawk ma favur, kontra, astensjoniet maddiċ. 3 dawk ma favur, kontra, astensjoniet għaddiet. 54 dawk ma favur, kontra, astensjoniet għaddiet. 55, 56 identiċi minu favur kontra astensjonijiet għaddieċ. U din tinkludi u kol it-3-6, 57 dawk li ma favur kontra assenzjonijiet maddieċ. 59 l-ewwel parti. Kontra, favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 58 l-ewwel parti minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 60 minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Imko 5 minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 59. Votazzjoni maqsuma. Għanivvotaw fuq l-ewel parti minn favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Nivvotaw fuq tini parti minn favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Dan kam wir su 5 dafür. Issa ħamsa minn favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. 58 minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 62 minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 61 minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 65 minu favur kontra Astenzjonijiet niverifikaw. Abstimmung bandit. Azzjoni maluqa. 28 favur u 26 kontra mela Sitta u sittin imko sitta dawn identiċi mill favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 67 minu favur. Kontra? Niverifikaw. Check. Beendet. 29 für, 23 gegen angenommen. Il-votazzjoni magħluqa 29 favur, 23 kontra, din għaddiet. Mela, 6 sa minu favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Wetu sebajn u itri disa favur kontra verifikaw Votazzjoni maluqa. 26 favur, 28 kontra. Maddiċ. Imko seba. Minu favur. Kontra. Niverifika minn ġdid. Abstimmung beendet. Votazzjoni maluqa. 26 favur, 26 kontra, mela maddiċ. Issa, punt seba. Minu favur? Kontra, stenzjonijiet. Addiet. Brillanti kontu l Stamina tajba ħafna, sa fadlinna l-axħar vot elettroniku fuq dan il-rapport il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. 49 favur, mu kontra, 5 astenzjonijiet. U rezoluzzjoni leġislattiva, nivvutaw fuqa, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Mela, 49 favur, ħadd kontra ħames astenzjonijiet nixtieq nifirħu lil Linda McCallan. McCavin għal xogħol eċċellenti tagħha. U hawnhekk konna qed nitkellmu fuq il-farmakovigilanza tal-prodotti medicinali. Mela sa niltaqgħu mill-ġdid fit-tlieta. Ende. Wir haben noch den Bericht der Għadna ma temmejniex imma ta' tfadlinna il-rapport ta' eh, l-ura ta' delegazzjoni għall-ECHA. Dan hija aġenzija ferm importanti fl-opinjoni ta' xoltana, dak li għandu x'jaqsa ma' xoltana. So, kontakt person zu ECHA is Satu Hassi. Is-Sinjura Hassi ija persona li għanda kontat ma' din l-aġenzija. Jek jilġobkom. Möchte Satu Hassi bitten äh, über. Nistaqsel l-Onorevoli Hassi biex taħti rapport qasir fuq il zjara taħħa l-Aġenzija ECHA. Eka. Grazie ħafna. Iżda jiena ma ġejċ informata minn qabel li għandi nati dan il-rapport u għalek minn ximħejja biex nati dan il-rapport. Jiddispjaċini nistan għajem xorta waħda xiftit punti ta' importanza din l-Aġenzija tal-Kimiki għedin jimplementaw leġizlazzjoni li qed biddel l-sitwazzjoni kif kienet qabel. Dan huwa xogħol ibes ħafna, smajna kull xorta ta' xogħol budgetarju u ta' organizzazzjoni, anke kwistjonijiet marbuta mal-IT. Iżda jiena xtaqt għal dan fil-dibattitu wara dan rapport Problema li għajmet il-Kumitat deġa bosta drabi jġifiri l-lista ta' kandidati ta' sustanzi li għandhom jiġu autorizzati. Problema hawnhekk Fost din il-lista hija li hemm mijiet ta' sostanzi madwar 500 li mhumiex eh, intermedjati fil-industrija tal-kimika u taż-żejt u dawn ma jelħqux il-kriteri ta' tassib marufin bħala CMR jew PPT jew BBTT u bħalissa il numru ta' dawn il-kimiki li ju jinsabu f'din l-lista ta' kandidat, pala kandidati biex jiġu autorizzati u ma dawk li semmejt, għalek kien proċess li kien għedidum ħafna għal ċittadini punt importanti huwa li hemm xi ħaġa li mhux qed isseħħ minħabba din il-problema u għalhekk huwa dritt tal-konsumatur li jkun jafx qed jiġri. Rridu jkollhom tarif fuq sustanzi li jistgħu jkunu taħsara għas-saħħa tal-bniedem iżda anki dawn is-sustanzi li jinsabu fuq din il-lista li semmejt. Wara l-bidu tal-Kummissjoni ġdida, il-Kummissarju Potoċnik Tajani laħqu qbil li huwa progress importanti għal din il-kwistjoni u għal kwistjoni toħrajn. Sa ċertu punt, tfisser li fl-iskeda li huma qablu dwara kwart biss ta' dawn is-sustanzi diġa marufa u li suppost jinsabu fil-lista tal-kandidati ħajsibu postom propju u jitlu fis-suq. Fattur wara dan il-ħsieb u l delegazzjoni tagħna hija li l-ħsieb fil-Kummissjoni hemm żewġ stadji fil-leġiżlazzjoni li qegħdin joħorġu hemm il-lista fil ta' sustanzi li jinsabu fil-lista li jiġu kandidati għall-awtorizzar u anke mbagħad il-pożizzjoni ta' sustanzi li għadhom mhux qegħdin jidħlu f'dan il-proċess ta' awtorizzazzjoni. U għalhekk irridu jkunu ċerti mija fil-mija li kull sustanza fil-lista tkun xirqa biex imbagħad tiġi awtorizzata. Din nistgħu nifmuha mill-punt di vista tas servizzi tal-Kummissjoni iżda l-problema hija li waħda mill-problemi, waħda mill-iktar idejat importanti ta' il-leġizlazzjoni ġifiri li l-konsumaturi għandhom id-dritt li jkunu jafu x'qed jiġri x'inhu ma sostanzi qegħdin ixekklu l-proċedura kollha. Jiena wkoll nħoss li għall-kumitat tagħna punt importanti li għandna nsemmu u nkunu nafu huwa li matul iż-żjara tagħna aħna għarafna li l-Aġenzija tal-Kimiki dejjem ikollhom rappreżentanti biex jagħmlu kuntatt magħna u dejjem qalulna li ma jistgħu jagħmlu xejn għaliex l-istati membri u l-Kummissjoni biss jieħdu deċiżjonijiet li ma sustanzi jittieħdu jew le fuq il-lista kandidata għall-autorizzazzjoni. Huma m'għandhom l-ebda jett tal dan. U aħna Senna nafu kol li s-situazzjoni aħjar minn qabel iżda xorta waħda tem progress kajman. Dan dak li għalunna l-Aġenzija tal-Kimiki huma qalu l-Kummissjoni li jixtiequ l proċess jiġi iktar imħaffef biex inkunu nistgħu nimxu l-qoddim. Jiena personalment ma tantx dimt mal-kwistjonijiet budġetarji iżda forsi huwa tajjeb li nsemmu eh, fiħdan dan il-komitat li l-esperta tagħna tal-budget u membri oħrajn esprimow staġib esprimow staġib li jider li, li CHA edha tkun kontenta minn dak li edin ewedu il-Komissjoni tima tagħna kienet li aħna ma nistax nkunu ċerti li dawn ir-riżorsi huma jistgħu tassew jiksbu jew jiġu imwieda ċertu riżorsi biex ikun jistgħu jġestu l-kompetu tagħhom. Iżda huma mhux qegħdin jistaqsu għal xejn aktar. U forsi din hija kwistjoni li l-kumitat għandu jkun attiv fiha. Nittama li bħala kumitat b'responsabilità l-ambjent inkomplu nkunu attivi f'rigward din il-lista ta' kandidat ta' sostanzi kandidati għall-autorizzazzjoni u nħoss li għanna nkunu attivi wkoll fuq il-kustjonijiet ta' rizorsi u tal-budget. Grazzi. Ja, danke Satu Hassi für diesen spontanen Bericht. Grazie ħafna għal dak ir rapport spontanju, jgħid president Nistaw najdu li l-Aġenzija ECHA għaddeja tajjeb minħabba l-billi sar kemm fuq l-akkomodazzjoni u anke fuq il-fazi ta' setup li kienet ta' suċċess. Kien hemm ir-reġistrazzjoni minn qabel ukoll għamlu xogħol importanti ħafna passi ta' ġgant biex urnexilom jiksbu 5 miljon reġistrazzjoni fl-ewwel fażi u seqni fit-tieni fażi ta' reġistrazzjoni li seddum sa' Novembru ta' din is-sena. Madwar 25,000 sustanza ħajerġaw jiġu notifikati mill-ġdid biex jiġu meqjusa qabel ma jiddaħlu fil-lista. il-problema budgetarja xi ħaġa li rridu naħsbu dwarha aħna stess. Jekk leka ma jkollix l appoċ musser ser ikun jagħmlu jkun jistgħu jagħmlu xogħolhom, so U kif kienet attajt senjur sinjura Ħassi il-pjan budgetarju sa l-2010 rridu nżommu f'moħħna u rridu nkonna l-azzjonijiet meħtieġa l-għodot kollha disponibbli jekk nkunu biex nkunu nistgħu nużaw din ir-riżorsa. Jekk nagħmlu dan l-Aġenzija tal-Kimiki ħatibda titratta il-bioskart eh, din hija xogħol li ħatibda tagħmel leka diskutejna jekk għandhomx il-potenzjal li jagħmlu dan ix-xogħol u l-problemi marbuta ma' dan ix-xogħol u għanna ċertu talbi tal-kelma. Nibdow l-ewwel bi Sinjura McGuinness. Grazzi, nirringrazzja l kollega rapport spontanju tagħha. L-ewwel net zjara kienet organizzata tajjeb ħafna u nirringrazzja lil dawk involuti li għamlu dan ix-xogħol. Kien utli li l-kumitat ikun jista' jara dan l-impatt ta' din il leġizlazzjoni Hemm ċertu punt li nixtieq nagħmel. Ix-xogħol siwi li qed tagħmel leka naħseb li ma napprezzawx bisħiħ. u r-rwol mexxej li għandha l-Unjoni Ewropea huwa importanti ħafna għall isforzi li qed Għandin il-kwistjoni tal-lista ta' kandidati ta' sostanzi kandidati għall awtorizzazzjoni aħna qegħdin naraw li ma niġbrux wisq informazzjoni. Iżda mbagħad fil-lista ta', ta sostanzi kandidati ma rridux najdu li mhux se naġixxu. Dak huwa l-mod kif ġiet stabilita l leġizlazzjoni iżda nafu li hemm ruol tal-istati membri biex jitkellmu mal-leka fuq sustanzi ta' tħassib. Kien hemm sustanza bajfin il-A li hija sustanza relatata mal-plastik li kienet punta tħassib, iżda mbagħad sirna nafu li eka eh, mux tħarisa bħala urġenza. Hija diffiċli ħafna n nispjega iżda dawn huma tħassibiet li jeżistu. Zos kwistjonijiet oħra importanti l-impatt fuq l-SMEs madwar l-Ewropa biex jitrattaw din il-leġislazzjoni. Din irridu nirrikonoxxuha. U eh, tamajna li kunem skambju tal-informazzjoni, l-ideja kienet waħda tajba, iżda rridu attenti fuq l-ammont ta' xogħol. Jekk ser jaħdem dan kollu jekk ser jkun hemm eh, konsegwenzi negattivi għal SMEs. Dawn huma l-punti li xtaqt irressa, Sur President, iżda nixtieq nirringrazzja kemm l-organizzaturi kif ukoll il-leka għal din iż-żjara li tant kienet importanti. Grazzi ħafna. Aħna jidrinna li l-Aġenzija tal-Kimika kienet tagħmel xogħol siva ħafna, iżda sta l-industrija li twassal l-informazzjoni u torganizza ruħha biex bekk tiżgura li din is-sistema tkun organizzata minkejja li hemm problema. Irridu jsolvu din il-problema imbagħad irridu jiksbu kooperazzjoni mal-istati membri. Dawn huma żewġ rabtiet eh, dajfa fil-katina kollha tax-xogħol bħalissa. L-Onorevoli Danzig ġiet mistiedna wkoll forsi wara dan il-perjodu eh, li tant fejn għandna xogħol fih forsi jiġi fil-kumitat tagħna wara Novembru u naħseb għanna niksbu aġġornament fuq il-għada ta' xogħlijiet. Hemm xi kummenti oħra li tixtiequ tagħmlu? Le, kulħadd għajin wara dik is-sensiela sieħ ta' votazzjonijiet u għalhekk intemm il-laqa nerġgħu niltaqgħu fit-tlieta. Naġġorna seduta.